ta' warlof sinar, il-minuti tal-laqa tal-biraħ ġew imqasmin, hemm xi kummenti ma jidirx li hemm kummenti mela il-minuti tal bira jiġu approvati. Issa għal kwistjoni ta' proċedura għaw istur Kastro li jitkellem. Grazzi, President.